ikunu lessi għal din l-sfida u grazzi għafra l-kooperazzjoni ta'kom fil-futur. Grazzi. Vielen Dank, Frau Gribas-Keite. Grazie ħafna, Signora Grisbal-Keite. Jekk joġobkom, hudu postkom. Wir kommen nun zur Abstimmung über Beck, naddu għal votazzjonijiet. Und da nehmen Sie Platz. Jekk joġobkom, ħudu poskom.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 mill-ġdid naddu il-lista li għaddejna fil bira il-lista ta' artisti li se tivutaw dwarhom u dan huwa test kif qed niftħu il-votazzjoni. Das gleiche Verfahren wie gestern. Mela ħan koplu bil-proċedura eżatt bħalma kellna l-bira. t tivvota Mela nala il-vot issa. Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. 422 vot. Erba' 116 favur. Hatma fil-fatt laħaq il-maġġoranza. Mela, sinjuri, nixtieq li nitlobkom sabiex tieħdu postkom issa. Ida istanna ħafna jiena sabiex u tieħdu postkom. Il-votazzjoni kella tibda fil-11 nofs, issa diġà 11 nofs u 5. Eh, Kiku jiena meta nibmexxi jiena il-ħin nżommuh sewwa, jiġifieri suppost kellna nibdew fil-11 nofs. Ġerħda x'nofs ħamsek għattilkom. Ħanistenna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 Jiena permezz tal-vot ta' prova nista' nara illi għanna ħafna mill-membri tal-Parlament Ewropew li ma' preżenti għal raġuni nista' jiena nibda bil-votazzjoni bil xtieq ngħidilkom il-kandidatura ta' Sur Majer u Sur Jäger kienu rtirati u il-kandidati li għad fadal huwa Sur Van Reuten, Emily O'Reilly, Dagmar Rodbeerent, u s-Sur Francesco Speroni. Aħna illum ħajkonna it-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet li ħalles illum. Issa, sinjuri, nixtieq insaqsikom Jekk il-maġġoranza tal-kollegi mhix preżenti, iva naħseb il-maġġoranza u hekk qegħdin jiena kif qed nara. Tajab, mela nibdew bil-votazzjoni, signori. Votazzjoni miftuħa. haben alle Kolleginnen und Kollegen Kulhat ivvota Tajjeb, mela il-votazzjoni issa nistana laqa. Intefaw 740 vot, 48 astenzjonijiet, ħadd ma rnexxielu jilħaq il-maġġoranza. Mela skont ir-regoli tal-proċedura issa għandna naddu għatilet eh, vot ġifiri bejn l-ewwel tnejn li iktar ġabu voti fl-ewwel żewġ voti li aħna ħadna ġifiri issa qiegħda bejn is-Sir Van Reuten u Snura O'Reilly. Issa nixtieq illi nivvotaw bejn dawn iż-żewġ kandidati. Ikolkom tibdu paċenzja żewġ sekondi minħabba li s-sistema rridu nerġgħu nirranġaw ħalli nkunu nistgħu nivvotaw għal żewġ kandidati issa. Tajjeb, mela. Nixti issa nibda bit-tielet vot, sinjuri. Ġifiri, kieġabkom issa tistaw tivutaw għalmet bil kandidati Ich frage, ob alle ihre Stimme abgegeben. Kulħat vota Hemm xi ħadd li għadu ma votax? Nista' nagħlaq issa l-votazzjoni. Kenna 635 vot l-intefa 380 hija l li hemm bżonn u għal Sinjura O'Reilly. tip bħala ombudsman. Meine Damen und Herren, ich erkläre. Signorina Sanet de Chiara, li Signora Emily O'Reilly, grazzi għal riżultati li ntlaħqu fit-tielet vot bħala l-Ombudsman Ewropea. Nixtieq ngħid proset li Signora O'Reilly u skont l-artiklu 204 tal-regoli ta' proċedura nixtieq illi nitloba sabiex tibda taħdem bil-mandat tagħha mill-ewwel Ottubru 2013. Sakemm tkun fil-fatt ippreżentat qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tkun ippreżentat dak li eh, kif eh, kif inhu rikjes mill-proċedura sana is-sur Shevkovic biex jitkellem. Grazie ma sur President Lornes. Jiena nixtieq ngħid proset mod formali lis-Sinjura O'Reilly tal-li kienet maħtura bħala Ombudsman Ewropea. Naħseb illi fil-fatt eh, nistaw immorru mbagħad wara personalment ngħidula proset. U naturalment, Sur President, jena nishtiq nilqa il-fatt li għall-ewwel darba għandna mara illi saret Ombudsman Ewropea. Mela, aħna irridu forsi nibdlu titlu minħabba li forsi aħjar nsejħu l-ombudswoman flok ombudsman. Signora O'Reilly kienet l-ukoll l-ewwel ombudsman mara tal-Irlanda mis-sena 2003. Signora O'Reilly, inti ħajkollok xogħol diffiċli ħafna u mim disfidi. U jiena nista' fil-fatt nara illi di inti ħad tkun dik il ħad d deċiżjonijiet, tiret jaffettwaw iċ-ċittadini u bħal dejjem aħna min-naħa tagħna nagħmlu minn kollox minn tal-Kummissjoni sabiex nippruvaw ikollna soluzzjonijiet li jkunu tajbin għal kulħadd huwa importanti li aħna nuru dan il-messaġġ lil kulħadd l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet jinteressom mill-problemi ta' ċittadini u lesti jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex indirizzaw il-problemi ta' ċittadini b'mod konkret. Importanti li eh, aħna nifhmu drittijiet ta' ċittadini u fosthom dritt ta' ċittadini li jimmentaw. jekk ikollhom xi problemi nawguralek ħafna suċċess għax-xogħol li għandek qudiemek il-Kummissjoni fil-fatt dejjem ħatkun tkun lesta biex tappoġġak u aħna ħanaraw illi dejjem inkomplu għaddejjin bil-kooperazzjoni ġifrika tagħna ta' bejnietna kif għamna fil-passat. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Kummissarju. Issa ngħaddu sabiex nifutaw fuq id-deċiżjoni dwar il- għafas multinwali finanzjarju. Meine Damen und Herren, ich lasse zunächst. Signori, nixtieq l-ewwel nibdew billi nivvutaw fuq l-emenda tal-Partit tal-Ħodor. Il-paragrafu jħed fil-verżjoni oriġinali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni se magħluqa. Dan malek ma kienx milu issa. Wieħed sittin kieġab emendanti, numru wieħed kieġab kom votaw, kulħadd tivvota Votazzjoni se magħluqa. Maddiċ. L-emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Di laqas maddiet. Issa naddu sabiex nivvotaw fuq il-proposta hekk kif fini kollha bisħieħ u nivvotaw fuq din riżoluzzjoni kif ġobkom. Kulħadd ivvota, Votazzjoni manuqa. Ma ditx. Melissa naddu sabiex nifutaw fu risoluzzjoni tal-partitu kollha tal partitu Soċjalista, eccetera, aħna nistgħu naraw issa li nifutaw fuq l-emenda 15 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Ma tiġ. Emenda numru wieħed. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota nagħlqu l-vot ma ddiċ. Paragrafu 2 emenda numru 2, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd vota votazzjoni miftuħa. Ma ddiċ. Għanna il-punt numru għanna l-emenda 16 minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 17 votazzjoni minn għal votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa Ma tiġx. L-emenda numru 3 votazzjoni nominali kieġu votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma tiġ. Issa għandna l-emenda 18 votazzjoni nominali. Kieġu votaw. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni. Ma tiġ. Menda 19, votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nagħlqu votazzjoni. Ma tiġ. Il-paragrafu 4 l test oriġinali l-ewwel parti minnu favur, minu kontra, astenzjonijiet għattiet. It-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Mela għandna s salamenda numru 20 mill-favur, mill kontra, astenzjonijiet ma' diċ. Għanna l-emenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħ kħiġobkom. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għadiċ. Emenda 21 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet ma tiġ. Emenda waxi minu favur. Minu kontra astenzjonijiet ma tiġ. 23 minu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Issa għanna il-votazzjoni nominali fuq eh, l-emenda numru 5. Kulħadd il-vota votazzjoni sema magħluqa. Ma tiġ. Il-test oriġinali votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd il-vota Naqu votazzjoni Għadditi. Għanna issa l-emenda 13 votazzjoni nominali wara kif 6 kumplazzjoni miftuħa issa. Kulħadd ivvota ma mela għanna l-votazzjoni. Ma ditx. Għemmen darba taċ permess ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 24. Votazzjoni nominali. Vot miftuħ, kħiġabkom? Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. 25 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat ivvota nagħlqu l-votazzjoni. ma Maddiċ. 26 menu favur. Menu kontra. Astenzjonijiet. Ma Maddiċ. Sitta wara il-parti numru 7. Votazzjoni nominali kieġabko. Kulħadd ivota nalaq il-vot. Ma Maddiċ. Emenda numru 7. Votazzjoni nominali, kom votaw. Kulħadd vota l votazzjoni ma tiġ. L-emenda 27 min huwa favur, min kontra, assenzjonijiet għaddiet. Ma tiġ anzi. L-emenda numru 8 votazzjoni nominali, kom votaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa ma ditx. Numru 10 votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mela, issa għanna l-emenda numru 10, votazzjoni nominali, kieġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma tgħidx. Emenda 28, minu għafavur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma Verżjoni oriġinali ta' test għanna emenda orali ħata minnaħat sur kalfini kjoġbok. Régis 131. Mr. President, dear colleagues. I would suggest in Grazzi, Sir President, eżis kollegi, jina nissuġġerxi fil-paragrafu 12, aħna nagħmlu emenda żgħira sabiex niċċaraw mingħajr ma nbidlu l-sens tal frażi u nejdu nilqaw il fatt li dispozizjoni saret sabiex jisir zieda ta' biljun euro għall-iskema ta' distribuzzjoni tal-ikela daw l-istati membri li jixtiequ jużaw xi ħaġa oħra mingħajr minflok din u mbagħad inkomplu sabiex ngħidu illi din hija importanti sabiex aħna ngħinu lill-iktar nies li hemm fil-bżonn fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq eh, issa nsaqsi lilkom jekk hemm xi ħadd li huwa kontra din l-emenda orali mela issa nistgħu nivutaw fuq il- emenda orali kif tresqet mis-sur kalfin minn favur? minu kontra, astenzjonijiet mela din għaddiet. Issa naddu għal għall-emenda kif l-imis, l-11, kħattu vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Naddu għal verżjoni oriġinali tal-paragrafu 13 żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni ftuħ kieġobkom. Kulħadd ivvota mela nagħlaq din il-votazzjoni għaddiet. It-tieni parti minnu favur. Minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela wara paragrafu 13 għandna l-emenda 12, votazzjoni minn għalik iġib kun votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. ma ditx. Emenda 29, minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet, ma ditx. Issa naddu sabiex nifutaw fuq il-deċizjoni kollha kemmi u eh, aħna għedin naraw li fil-faddin tibdel l-emendi kollha l-oħra votazzjoni li fuq eh, fuq din in ġenerali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni sa magħluqa. Għaddiet.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 Għaddiet. Naddu issa rapport ta' Sur Susa. Naddu għall-emenda l-ewwel waħda li għall-emenda numru 3 minnu favur. Minnu kontra. Maddiċ, emenda numru 2 minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet. Maddiet. Emenda 5 minnu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet ma tiġ. Emenda numru 1. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet ma tiġ. Naddu għal votazzjoni ħarija, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa kieġabkom votaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ikolli nwaqqaf din is-sessjoni u l-votazzjoni minħabba li jridu nagħtu issa l-premju ta' Sakarov. Nitlobkom sabiex tibqgħu fil-kamra.